għandi la vizi tal-President fejn membru, ex-membru tagħna Paisley ħalliena fl-età 88 sena nhar it-tnejn kien membru parlamentari Ewropa għal 15-il sena u fit-tmim tal-karriera tiegħu kien l-ewwel kien il-Prim Ministru għall-Irlanda ta' fuq. Sinjuri, nixtieq informakom illi n-numru hemm numru ta' kollegi li saħquli li anki F'tal-waqt li qegħdin nitkellmu fih qed nisimgħu dwar is-sitwazzjoni traġika ta' rifuġjati fejn 250 ruħ mietu qrib il-xtut ta' Libja. Il-dajsa tagħhom erqed 36 setgħu jiġu salvati imma 250 b'xorta ħażina ħallowna fejn kien hemm traġedja oħra anki f'Malta fejn ħamsa minn nies tilfu ħajjithom fl-ibħra u qed ngħidilkom dan għaliex għandna l-obbligu morali fl-opinjoni tiegħi li nagħmlu l-almu tagħna sabiex nevitaw li katastrofi umani bħal dawn jibqgħu jirrepetu ruhom fil-futur. In der vergangenen Woche mitgeteilt, möchte das jetzt wiederholen. Signori, il-ġimgħa li għaddiet fakkarkom xaħġa xi ħaġa nixtieq ngħidilkom għada eżattament wara d-dibattitu ħajkonna eh, ritrat 360 grad panorama, panorama fejn għada ser nieħdu dan ir-ritratt. Ħanpoġġuha fil-parlamentarium fejn ikun hemm ritratt blem ipis kollha jidru.